Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Aziz kollegi, nistedinkom biex titlu fuq biex nibdew ix-xogħol tagħna. Eh, importanti li nibdew għax għandna aġenda mimlija da' żbajda, nafu li kien hemm eh, aħna qegħdin fil-laqa fej kien hemm l-iffirmar tal-Konvenzjoni Ewropea f'xi snin ilu, l għalhekk nirringrazzjaw il-PPE u kollegi oħrajn li se jkunu eh, niqsim se jkunu magħna ma arfuna diġà. Nafu li kollega qiegħed Bukarest tal kongress tal-PPE u l-ekka ftit minna li għadhom hawn jisom ostaġi. U ħallek xorta waħda ħnippruvaw nagħmlu x-xogħol tagħna u naraw jekk hawnx quorum biżżejjed biex inkunu nistgħu ngħaddu għal votazzjoni li ser tkun tiddependi fuq il-bilanċ li jkun hemm dak il-ħin fil-Kumitat tal-Baġit. Palma tafu fil-bidu konna edna li ħanamlu ġurnata sħiħa l daqqa tagħna tal-lum iżda mbagħad ftemna li namlu l-punti kollha fuq l-aġenda inkluż il-votazzjonijiet dal-għodu. U għalhekk ħanipruvaw kemm jista' jkun ikonna ritmu maġġel tajjeb biex nkun nistgħu nilħqu malan tagħna. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna hija l-adozzjoni tal-aġenda, għandkom xi punti xi żidu fuq l-aġenda le mela minn proġezzjonijiet allura napprovaw l-aġenda. Issa l-avviżi tal-President. Mela, dawn issibuhom fil-Kobu News, fil-newsletter tagħna. U taraw li kien hemm eh, seminar li tħabbar fi 17 ta' novembru mal-ġurnalisti u t suġġett ser ikun il-qafas finanzjarju multianwali, l-MFF. Hemm il-minuti ta' 8 ta' Ottubru u bħala ma nagħmlu s-soltu nqisu li dan huwa approvat jekk m'hemmx oġġezzjonijiet. Punt ieħor fir rigward it-trilogu fuq il-budget li seħħ il-bira. Il-rapporter tagħna fuq il-budget tal-Kummissjoni l-kollega Lavija ma setax ikunaw u parti wkoll mill-PPE u għalhekk qiegħed il-Kumbress u hemm ukoll il-kampanja elettorali f'Sqallija. U għalhekk ħanitkellem fuq it-trilogu u mbagħad jutta Umbat Prokerin li kien preżenti wkoll il bira Forsi mbagħad ikun jistgħu jitkellmu warajem. Kien trilogu pjuttost formali, tkellimna dwar il-budget tal-2013 u għalhekk ir-rapporter stana resqu il-prioritajiet li ġew ivvutati mill-kumitat tagħna tal-budget. Prioritajiet li aħna ħniproponu wkoll fil-plenarja ġimgħa d-dieħla l-plenarja mbagħad tivvota fuq dawn u kellna wkoll skambju ta' femijiet fuq l-Aġenziji Ewropej. Tlet aġenziji dawn huma eh, interessati għall-applikazzjoni tal-artiklu 47 tal-AFAS interistituzzjonali flimkien mal-Kummissjoni Ewropea mbagħad proponejna li nadottaw stqarrija ta' tliet istituzzjonijiet fuq dawn it-tliet aġenziji, il-Kunsill qal li ma kienx kontra, iżda xorta waħda ma setax joħros qarrija favur. U għalhekk naħseb li bda nittamaw li dan il-ftejm ma joħloqx problemi. Issa, tkellimna wkoll dwar l-appropjazzjonijiet tal-pagamenti dwar il-ħtieġa addizzjonali tal-appropjazzjonijiet tal-pagamenti, Francesca Balzani qiegħda hawnhekk u forsi tista' tgħidilna aktar fuq dan. L-appropjazzjonijiet tal-pagamenti addizzjonali li huma meħtieġa diġà mill-2012 u tkellimna wkoll dwar l-evalwazzjoni tal-ħtieġa l-appropjazzjonijiet tal pagamenti għall-2013. Aħna bħala Parlament Ewropew kif temna mal-koordinaturi u anke fil-kumitat tal-budget minnaħa tagħna ressaqna proposta konkreta. Proposta dwar il-bidla ta' metodu, proposta li aħna ressaqna mal-Kunsill u mal-Kummissjoni biex bekk naraw li konna stima ta' kemm huma l-appropjazzjonijiet meħtieġa għal pagamenti. Assamna dokument eh, importanti, rċevejtuħ intom ukoll, u dan bħala segwitu tal laqgħa trilaterali fuq l-appropjazzjonijiet tal-pagamenti. Aħna dan organizzajnieh tleġimat ilu mal-Ministru Mavrojannis u l-Kummissarju Lewandowski biex bekk nkun nistgħu nifmu aħjar kif din l-evalwazzjoni qiegħda ssir biex naraw kemm huma l-approzzjonijiet ta' pagamenti maħtieġa. U għal dan hemm nuqqas ta' ftehim bejn it-tlet istituzzjonijiet u għalhekk iddiskutejna kif nistgħu noħorġu minn din is-sitwazzjoni daqsxejn problematika. F'dik il laqgħa trilaterali kien hemm ukoll eh, il-ħsieb li din il-proċedura li qed nagħmlu bħalissa li tippermetti lill kummissjoni Ewropea li tagħmel evalwazzjoni u mbagħad wara tipproponilna iċ ċifri hija proċedura komplikata wisq daqsxejn ċajpra u barra minn hekk twassal għal dan nuqqas taftejim li kien hemm anke fl-modi. Lantana diġa għattu ċaru tont lill kunsill u lantana għalhekk huwa li nerġaw lura għal sitwazzjoni tal-passat li suppożammejna fejn id-dibattitu politiku fuq il-budget ta' kull sena jew inkella emendatorju ikun ibbażat fuq l-appropriazzjonijiet tal-impenji. Imbagħad il-pagamenti jkunu kważi element tekniku li m'għandhomx għalfejn joqogħdu jidħlu fid-dibattitu politiku dejjem jekk ma jkunx hemm xi imprevist. F'dan id-dokument uffiċjali għalhekk aħna qegħdin nipproponu li nistiednu kull stat membru biex jagħmel ċentralizzazzjoni f'awtorità ċentrali, ġifiri, il-Ministeru tal-Finanzi, per eżempju, jew inkella l-Ministeru tal-Budget, li tkun din l-awtorità ċentrali, biex bekk ikunu jistgħu jagħmlu l-evalwazzjonijiet ta' talba ta' rimbors u anki tal talbit l-oħra l-appropriazzjonijiet tal-pagamenti. Għalhekk huma responsabiltajiet fuq il-livell nazzjonali li jagħmlu l-ġestjoni fuq il-livell nazzjonali stess, ħafna drabi jkunu amministrazzjonijiet infranazzjonali u dan mbagħad jirrikorru għal korrispondent tas soltu ġifiri id dg li tieħu ħsieb dawn il-programmi fil-Kummissjoni Ewropea. Dawn id-DGs mbagħad jittrażmettu skont l-adattamenti li jkun hemm fuq il-pagamenti. Il-budget kollu jagħmlu l-istimi u mbagħad nimxu hekk. Huwa hija sistema komplikata ferm, ħafna amministrazzjonijiet minħabba din il-proċedura jagħmlu evalwatazzjoni eh, żejda tal-ħtiġa tal-pagamenti u għalhekk it-tnaqqis tara ta' fissa li sar anke mill-Kumitat tal-Budget, anke fir rigward is-servizzi, id-domanda, eccetera, li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tiffetwa il-spejjeż toħloq problemi kbar fil-Ministeri tal-Budget li ikunu qegħdin eh, ħerqana biex jaraw ser jiġri, aħna ħsibna li mhux qed jafdaw għax mux għet nejnu għom. Ma dan mux t tirtana taħna, t għal li nejnu l-ministeri kem jista' jkun ikonna budget siwi. Per eżempju, il-Ministeru tal-budget tal-finanzi Franċiż jagħmel l-istima, per eżempju, it-talba r-rimbors u l-appropjazzjonijiet tal-pagamenti. Ikun hemm il-kontrolli ta' dawn kollha u mbagħad jippubblikhom u mbagħad ikun hemm il-possibilità li intervjeni il-Parlament Nazzjonali għal kontroll jekk ikun ikollu din ix-xoqa. Imbagħad ikun hemm data li tgħaddi lill-Kummissjoni u imbagħad id-DG budget kull ma jkollha tagħmel huwa li tagħmel is-somma ta' 27 ċifra differenti mill-istati membri u wara tipproponi is-somma ċifra ta' 27 ministri tal-budget. Imbagħad ma jkunx ma jkunx jistgħu jikkritikaw is-somma totali iżda jekk il-Ministri tal-Budget min-naħa l-oħra jistqarru li hemm problema b'din iċ-ċifra, imbagħad ikollhom isolvu l-problema fl-intern tal-Ministeru. Iżda problema bħal din mhux suppost eh, taffetwa l-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew ma jridx intervjeni Eh, huwa kompetu li jridu jagħmlu l-awtoritajiet nazzjonali. Eh, hemm il-ġestjoni diretta u anke fir-rigward il-programmi ta' ġestjoni komuni dawn l-awtoritajiet u amministrazzjonijiet nazzjonali għandhom il-kompetenza eh, fir rigward il-programmi Ewropej u aħna ma nintervjenux bħala Parlament Ewropew biex najtek nikkuntentaw billi namlu ġestjoni tal-budget tagħna tal-Parlament Ewropew li diġà huwa xogħol diffiċli manna rapporter siwi ħafna u ma jistawx jitolbuna li aħna nkunu jisna referi bejn kwistjoni differenti kemm tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Kunsill u għalhekk hemm bżonn li nwaqfu mekkaniżmu li ikun jista' kemm jista' jkun isolvi fil-kuntest li naħseb huwa pjuttost tekniku l-appropjazzjonijiet tal-pagamenti. Issa, jekk ikun il-każ li kif għandna bħalissa nkunu wasanna fit tmim tal-eżerċizzju finanzjarju, jkun hemm ħtiġiet kbar ta' pagamenti li juru li hemm bżonn ta' flejjes oħrajn u anki ikun hemm bżonn ta' iktar ħina lix l-istati membri jkollhom diffikultà biex jikkomunikaw il-budget tagħhom ikunu jistaw jiltaqgħu mal-Kummissjoni Ewropea mbagħad aħna ikonna intervent li jkun wieħed limitat li xorta huwa rwol ta' Parlament. Aħna ressaqna din il-proposta minna ħatana ovvjament ma nafux jekk dan il-metodu jistax jiġi implementat diġà <clears throat> mill-aħħar budget emandatorju għall-2012 iżda Naħseb li hija ideja interessanti li, li konna metodu bħal din u jekk insibu ftejm nittamaw li fit trilogu li jmiss nkun nistgħu nimxu l qudiem Jekk lef il-konċiljazzjoni, jekk da ma jkunx il-każ imbagħad nkun nistgħu nieħdu mill-ġdid il-ftejm interistituzzjonali. Fil-rigward il-budget emendatorju tal-2012 tiftakru li diġà il-ġimgħa li għaddiet għajjimna il-kwistjoni tal-budget emendatorju numru 5, illum ħan votaw fuq dan il-punt fil-fatt u għoddim il-Kunsill aħna għamilna distinzjoni ċara bejn il-budget emendatorju 5 u dak numru 6. Il-numru 5 għandu x'jaqsam dwar il-twaqqif tal-Fond ta' Solidarjetà fir-rigward ir-Reġun tal-Italja Emilia Romagna li intlaqtet mill-terremoti u mit teżiziet Imbagħad eh, flejna fid-dettall eh, xġara nafu li kien hemm vitmi ta' din il-dizastru naturali u raħna ma rridux li jsiru wastaċ tal-problemi amministrativi u politiċi hawnhekk fi Brussell. U għalhekk aħna x'għamilna? Tlabna li ma ndowmux lajnuna u l-impenji li aħna ħadna għal dawn in-nies li huma tant qed jistennuhom biħġarhom Għalhekk, skont il-protokoll wieħed għan-nas tlieta ta' trattat ta' Lisbona, irrid ikun hemm talba tal-parir tal-Parlament Nazzjonali qabel ma jkun hemm votazzjoni ta' budget emendatorju u għalhekk aħna fakkarna li protokoll bħal dan numru wieħed fil-fatt jitlob ukoll li jkun hemm proċeduri ta' urġenza li jippermettu li din il-fażi naqbżuha jekk iċ-ċirkostanzi jkunu urġenti. U aħna għedna fil-fatt li iva qegħdin ċirkostanzi urġenti f'dal-każ tal-Emilja Romagna u l-President tal-Kunsill rrikonoxxa li dan huwa stat ta' urġenza u għal daqstant għal li ħajamel l-almu tiegħu sabiex bekk il-budget emendatorju numru 5 jiġi indirizzat separatament u kemm jista' jkun qabel l-evalwazzjoni tal-budget emendatorju numru 6 u barra minn hekk li ma jiddaħħalx fin-negozjat itwal tal-pakket globali tal-budget 2013 u l-aħħar budget emendatorju tal-2012. Dak kollox fir rigward il-budget emendatorju numru 5, issa fir rigward il-budget emendatorju numru 6, il-Kummissjoni edha iżomna fuq ixwik aħna ma naqblux, iżda imbagħad fidejn il-budget emendatorju li permetta li nżidu l-appropriazzjonijiet ta' pagamenti għall-2012 li mhux biżejjed bħalma nafu. Qed nitkellmu dwar biljuni hawn u mhux miljuni, iżda il-Kummissjoni tadotta dan il-budget emendatorju numru 6 eżattament fil laqgħa tal-kulleġġ tal-kummissarju li huwa maħsub li ser iseħħ il-ġimgħa d-dieħla. Dan il-budget emendatorju bħalma diġà ġara fi snin moddija jidħol parti mill-pakket ta' negozjati tal-2013. Franceska tixtieq iżid xi ħaġa? Grazzi President. L-introduzzjoni tiegħek kienet verament Eh, dettaljata u preċiża u għalhekk ma tantx ħanżid wisq. Nixtieq inżid biss li jiena nemmen li wara trilogu tal-bieraħ ikun fuqtu li indaħlu xi ħaġa aktar fir-rapport fir-rigward il-budget emendatorju numru 5 propju fuq dan is-sogru li tlabna l-implementazzjoni tal protokoll numru wieħed mhux biss jista' jwassal li jkun hemm dowmin li mhux f'waqtu minħabba l-fond ta' eh, solidarjetà, iżda nistgħu nissugraw li nitlu f'ħafna dowmin fil-konċiljazzjoni pereżempju li mhux il-post floku li aħna nindirizzaw b'mod pożittiv is-suġġett tal-fond ta' solidarjetà. Għalek, jiena niproponi li meta naslu għal votazzjoni tal-budget emendatorju numru 5 indaħlu permezz tal-emenda fil-fom tiegħi żewġ paragrafi fih dan id-dokument li għandhom lan li jiċċaraw din il-pożizzjoni tagħna u dan it-ħassib tagħna. Grazzi. Din l-emenda bil-fom teżisti bil-miktub ukoll, iva, tajjeb wisq. Mela inqasmu din l-emenda bil-fom qabel ma jkollna l-votazzjoni, Derek. Tixtieq iżid xi ħaġa? Iva, l-bira naħseb li bħal ħafna l-ewwel trialogi nistgħu niksbu wis. Ma, ma tantx nistgħu niksbu wis, kull ma nagħmlu wa ngħidu l-istituzzjoni x'taħseb kull istituzzjoni x'taħseb fir rigward il-budget u anke fil-budget tas sezzjonijiet l-oħrajn. Jiena eh, spiegajt xamenna fil-budget tagħna biex jresqu budget responsabbli sena d-dieħla lill u l-Kummissjonu naħseb li tnej aċċettaw u rrikonoxxew l-isforzi biex ikonna żieda żgħira għas-sena d-dieħla. Jiena naħseb li nara fil-sforzi tal-istituzzjonijiet tagħhom li jżommu l-żieda inqas minn 1.9%. Ġifieri l-istituzzjonijiet kollha flimkien għandhom jaslu għal din iċ-ċifra ta' 1.9% jew anke inqas. U nittamaw li fil-futur il-Kunsill jaċċetta il-twaqqif parzjali tal-budget emendatorju fuq dak li tkellimna l-bieraħ iżda fuq il-budget ġenerali mbagħad naħseb li importanti najdu li l-Kunsill qed joqgħod lura li jaċċetta l-ċifri li resqu l-Kummissjoni bħalli kieku ma jemnux fuq il-metodu ta' integrata tal-Kummissjoni li resqu dawn il ċifri u għalhekk dan ħallini naħseb li l-Kunsill mhux qegħdin jieħdu punti vista bbażat fuq il-valuri tal-budget iżda fuq il-livell politiku. Għalhekk diffiċli li resqu għam il-pożizzjoni tagħhom dan rajni is-sena li għaddiet u anke naħseb din is-sena fin negozjata tal-budget. Grazzi Vogan. Juta. Fil-qosor. Jiena parteċipajt f'ħafna rikonċaljazzjonijiet u trilogi. U ma konċet nipretendi xi forma ta' sorpriża minnaħa tal-Kunsill ftin li jmiss, però kolli nammetti li kont ixxukjat. li konna dikjerazzjoni konġunta skont artiklu 27 rigward il-pjanijiet ta' il ta' stabilizzar ma kien hemm l-ebda progress f'dan il-punt. Il-ħaddiema il-ħaddiema li se jiġu eh, imħadma diġa u ma finanzjati, pera l-Konsil ma ridiċ taqbel mana u jina kont sorpriż b'dan kien pass tant kontroversjali. La, anzi, kien pass li tant ma kienx kontroversjali, iżda xor tal-Konsil ma rridx li jaqbel mana bida jitlajja. Naħseb li din, dan il kasu huwa kemm xejn stramp. U xi nibda nitħasseb li qed naħlu ħina f'dawn it-trilogi. huwa ritwal reliġjuż jgħid il-President dan kollu. Sa rigward l-aġenziji, jien nissuġġerixxi li nikkonkludu dan kollu permessa proċeduri bil-miktub. Ma mhux qed nippretendi li s segretarjat tal-Kunsill kellu ċans jaqra it-test. It-test qasir li kien jgħid li, li dan kollu ma kienx ħajwassal għal spejjeż żejda. Ovvjament kollox irid jiġi tradott fil-lingwi kollha qabel il-kunsil ikun jista' jaċċettah għalhekk forsi għalhekk ma għadhom ma qrawx forsi nirċievu xi konfermazzjoni f'dawn il-ġranet li ġejjin. Ġort Lejnos issa? Grazzi sur President, komment fuq dan il-non-paper, skużani ma sajċ nattendi għal-trilogu. Nasab li meta tkellem Derek huwa fil-fatt laqat il-musmar fuq rasu miex kustjoni ta' li nindirizzaw l-affarijiet tekniċi biex jippruvaw nsolbu l-problema. Il- eh, il-Konsil qed sempliċement jagħti eh, sempliċement jieħu puntu di vista politika huma qed iddeċidu li jużaw figura inqas mis-6.8 fil-mija li ftemna. Nasib il-mistoqsija għalina hija jekk l-istati membri huma lesti jġildu sabiex u mumiex lesti għanti li jġildu sabiex kolom il-flus sabiex jofqom fuq toro għacċetta ċetta f'pajjiżhom għaliex għana noqogħdu li jġildu għalihom aħna. Iva, zattament, jgħid il-President, dak li qed jiġri f'dan il-każ huwa li l-Ministri tal-Budget f'diversi pajjiżi ma jafux x'talbiet ta' finanzjarjament qed e, jagħmlu pajjiżi oħrajn, għalhekk ikollok sistema ċentralizzata dan ikun iktar possibbli għal kull Ministru tal-Budget jew Ministru tal-Finanzi sabiex ikunu jafu kull ma qed jiġi mitlub minn pajjiżu. Umbat jagħmel dak li hu meħtieġ sabiex innaqsu l-ammont ta' talbiet illi fil-fatt jiġu sottomessi għal Brussell. Issa jekk minkejja dawn l-isforzi kollha sabiex nkunu nimponu l-austerità, nkunu rigorużi f'xogħolna ftit minn dawn is-27 figuri jammontu, jammontaw anzi għal zieda li mhix aċċettabbli fil-budget mela mbagħad ikun ix-xogħol tal-Ministri tal-Finanzi illi tkun responsabilità tagħhom illi pruvaw isibu mod kif inaqsu il-daqs tal-proġetti tagħhom u dan jagħmluh għabbażi ta' kull pajjiż, pajjiż kull pajjiż għal rasu. Ovvjament dan kollu ħajkun diffiċli illi nimplementaw kollu kemmu fil-budget tal-2013. Ma nafx jekk dan il-metodu aħniex se nkunu nistgħu nużawh għal budget emendarju tal-2012. Naħseb iżda li huwa mekkaniżmu li għandu jaħdem fl-opinjoni tiegħi. Għamilt eh, ta' diskussjoni tal-metodu fin tan non-paper tiegħi se nistgħu jaraw nistennew naraw xi jgħidu l-istituzzjoni l-oħrajn. Kellim li nis grazzi ħafna nix ngħid żewġ affarijiet. Jiena eh, membru fit-trilogu ieħor fejn qed nippjanaw ukoll il-budget għall-MFF li jmiss. U s-sitwazzjoni hija simili għal dak li għandna hawnhekk. Għadna marħaqna l-ebda kompromess fit-trilogu. għalek jider illi ħajkolkom zont tħejju ruħkom għal rikonċiljazzjoni. Ma naħsibx daw trilogi li ġejjin se jirriżultaw f'xi ħaġa. Il-kollega tiegħi Ġorġ nixtieq ngħidu xi ħaġa. Mwet wet u lebda sur. Aħna qed nappoġġaw illi l-Kummissjoni li hi l-unika istituzzjoni li taf il obbligi kollha legali u finanzjarji huma jafu kollox dwar limiti li jem. Iva, em, soluzzjoni fejn nistgħu naqtaw kollox, però mbagħad naslu f'sitwazzjoni fejn irridu eh, nbidlu l-MFF kollha kemm U hekk konna bżonn neħilsu minna dil-figura ta' 6.8 Iżda din l-aħħar sena tal-budget u għalhekk irridu lestu kollox. Jekk imorru li l-in mill-limiti u nsaqsu għal 50 miljun fi flessibilta, Inkwet imorru li l-in mill-limitu, iżda fl-affarijiet l-oħrajn mhux qed naqmżuh dan il-limitu. Illum għal-2013 Dib situazzjoni fejn għat li qatt ma rajna minħat tal-Konsil, iva tridu tagħmlu tnaqqis. Tridu t-naqsu biljoni. Pero għaliex qed tagħmlu tnaqqis f'ċerta affarijiet u ma tnaqsuhomx minn affarijiet oħrajn, dak li rridu saqsu U din qed influwenza snin ta' wara. Mhuwiex iż-żmien illi nespandu l-budgets, il-kwistjoni li għanna bħalissa dimna kif għan nispiċċaw dan il xogħol li għanna dimna. Tisa tisma Lovanovski. Illi għot jitkellem fuq min jista' jieħu kemm flus, kif il-flus jista' jistgħu jitneħew eżempju mill rasmus jitqedu affarijiet f f'affarijiet oħrajn. Il-kwistjoni iżda ċentrali jekk se jkomplu jimbut jafsuna l-isfel bitnaqis. Ma nafx jekk għandhomx eh, din l-intenzjoni li jerġgħu jagħmlu din il-ħaġa li jkomplu jafsuna l-isfel u jinfluenzawna, però il-mistoqsija ħarija hija x'ħajkunu l-konsegwenzi. Hemm differenza bejn illi eh, tagħmel talbiet u ma tagħmel talbiet u ma tispjegax għal xiex qed tagħmilha mhux ħajkunu il-konsegwenzi. Iva, grazzi ħafna. Għana se nerġaw lura għad din diskussjoni f'qasir żmien. Għalhekk issa nissuġġerixxi illi nimxu għal punt numru 4 fuq l-aġenda tagħna. li kompli fuq dak illi kuna titkellmu fuqu. Issa, nimxu issa għalla bozza budget emendatorju numru 5 illi se nivvutaw fuqu dal-waqt. U kif qed nitkellmu fuq dan is-suġġett tal-budget ta' din is-sena u tas sena d-dieħla, nixtieq insaqsi lil Franceska sabiex tippreżenta dan il-punt u l-emendi. Grazie Presidente. Abbiamo già... Grazie President. Ehm, Deġa tkellimna fuq il-budget emendatorju numru 5 għaliex huwa marbut mill-qrib fuq is-suġġett tal-pagamenti u kien is-suġġett tal-bira fit trilogu. L-iktar punti delikati huma dawk li fakkarna milux hemm il-rida tal-Kunsill li mhux waqta li tibqa' tajt jibqgħu jgħidu li jridu tmien ġimgħat għal konsultazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali skont il-protokoll numru wieħed li apparti li tħallina dbati teħella darbtej għaliex ikollok xarejdu minn mbagħad twassal għal konċiljazzjoni aħħarija tal-budget 2013. Ġifieri, għalhekk jiena qed niproponi li jkun hemm emenda bil-fom li tqassam huwa bil-miktub biex bekk indaħlu żewġ paragrafi ġodda fiħdan id-dokument. L-antew huwa eh, li nitkellmu dwar ir-rida tal-Kunsill biex dowwem f'ġimagħtejn dan ix-xogħol u jispiċċa biex l-emenda il-budget emendatorju numru 5 idum u jasal għal konċiljazzjoni mbagħad. Ir-rida tagħna kienet differenti, ġifieri aħna ridna nirvotaw fuq il-budget emendatorju numru 5 illum anke jekk il-Kunsell għadu ma tkellimx x'fuq x'inhi l-pożizzjoni tiegħu biex imbagħad naslu għal pożizzjoni tal-Parlament fil-plenarja fis-sessjoni ta' Novembru. Ġifieri ntemmu il-xogħol tal-pożizzjoni parlamentari sa' xar ta' Novembru. Għalhekk jekk irdu nżommu din l-istrateġija li jiena skonti għal aħjar nistgħu ndaħlu l-emenda mbagħad nivvotaw xorta waħda llum fuq il budget emendatorju numru 5 qabel il-Kunsill ikun ħal pożizzjoni tiegħu u mbagħad iddowwemna u bekk nkunu minn quddiem u nkun nistgħu naslu għal plenarja ta' Novembru. Fuq dak li flejna diġà il-skadenza ta' Ottubru eh, għall-emendi ma waslet għall-ebda proposta, nivutaw fuq il-dokument kif inhu Issa kif eżamentajtu intom u biżieda tal-żewġ paragrafi minna ħati implementa bil-fom. Jien niproponi li nivvotu xorta, nivvotaw xorta l-lum qabel ma l-Kunsil ma għal il vista tiegħu u mbagħad naslu l-plenarja ta' Novembru biex nivvotaw hemmhekk. Iska. Grazzi Francesca. Issa se jkollna nivvotaw ukoll fuq il-bażi legali il-relatur bħalissa qiegħed Bukarest mal-bqija tal-PPE. Allura ħajkolli ngħid kemmtejn jien. Fil-qosor issa ngħid illi għadkom id-dettalji kollha fin-newsletter Kobo. Rigward nimbolizzaw il-Fonti solidarieta għal reġjun ta' Miljo Romana fl-Italja illi intlaqat mit-terremoti u t-teżiziet illi kienem il-kol kemm intom rajtu l-immaġni disturbanti fuq televizjoni ma kien hemm 350 illi weġġaw eluf illi kellhom jiċċaqalqu minn djarhom u 13 il-biljun euro fi spejjeż minħabba danni. Ovvjament aħna mhux qed nitkellmu dwar illi nikkumpensaw l-ammont kollu kemm hu. Però dan l-ammont huwa 9.3% tal-prodott gross domestiku tal-Itali tal-pajjiż. U dan l-ammont huwa erba darbiet iktar mill-ammont meħtieġ sabiex timmobilizza il-Fond ta' Solidarjetà. Għalhekk dak li qed nippruvaw namlu huwa li nagħtu 160 miljun euro bħala għajnuna li joħorġu mill-budget Ewropew. Issa rigward il-mobilizzazzjoni ta' dan il-budget għaw min jixtieq jipparteċpa jew jitkellem le mela naslu għal dal-punt ktar tard. Grazzi ħafna Franċeska, naddu issa għal punt numru 6 illi huwa dwar il-qafas Franzer Molta Anwari. Il-relaturi għedin għawn, il relaturi għedin għaw u jistaw jgħatu sommarju ta' dak li qed ngħid. Kellna il-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali illi tella eh, nar ta' tlieta. F'dan il-Kunsill Delegazzjoni tal-Parlament kienet mistiedna sabiex tipparteċipa fil-laqat informali u dan kien jifoka kollu kemmu fuq il-pjan finanzjari multjanwali. Kien hemm sezzjoni nhar tlieta mbagħad sessjoni filgħodu fl-Lussemburgu. Ndimna fuq dokument kien rappresentat lilna minn rappresentant tal-presidenza dan id-dokument kien jitkellem dwar numru ta' kwistjonijiet orizzontali, jitkellem dwar problemi ta' flessibilità, partikolar dawk marbuta mal-pjan ta' kontingenza. Fost punti oħrajn. u kien jitkellem ukoll dwar pjan tal-presidenza. Fil-qosor dan id-dokument kien jgħidina x'kienu l-punti ewlenin għal u aħna wkoll res kienu l-punti ewlenin u aħna tkellimna dwar x'inhuma l-punti ewlenin tal-Parlament. Eh, u għamilna kol rapport interim u dan kien għedna u kol li dan il-rapport se nivvotaw fuq fil-plenarja tal-ġimgħa d-dieħla. Il-progress li għamilna ma kienx wisq eh, għaliex il-ministri kollha jafu li l-President Van Rompuy se imesċi dawn in-negozjati u l-ministri kollha kienu kuntenti li sempliċement joqogħdu jirrepetu il-pożizzjoni nazzjonali tagħhom. Allora ma kienx hemm battalja kbira bejn iż-żewġ kampijiet. dawk illi għal-kem kem nuqqas taqbil bejn għal-kem jistekun hemm nuqqas ta' idejat bejn il-kamp illi huwa mexxi mill-Renju Unit u l-kamp li f'dan il-każ huwa mmexxi mill-Slovakkja. Ħajkun hemm laqa għal ħbib ta' koeżjoni li ħajittella fi Bratislava. u din il se tkun għal dawk il-pajjiżi li iktar jaqblu mal-pjan ta' koeżjoni. Aħna dnilhom x'kienu ma' il-prioritajiet għal parlament b'mod ċar. Aħna konna kontenti naraw illi il-proċess ta' kodeċizjoni huwa proċess illi issa mif huwa għamifom mill-Kunsill mill-President Van Rompuy. Issa, aħna kollet nħarsu lej daw il-negozjati bħala minn puntu di ta' trilogi formali u informali daw l-ħarġimat rajna li ħarissa li l-bazzi legali għal finanzjar għal dan il-perjodu li jmiss eh, ta' fondi qed nirċivu messaġġi differenti minn tal konsil ħafna drabi il-Konsil mhux kapaċi eh, jiddefinixxi l-pożizzjoni tiegħu mod ċar. Ġifieri qisu m'hemmx eh, ftehim intern min-naħa tal-Konsil fuq il-punti li aħna kuna niddefendu hawnhekk fil-Parlament, però il-proċess tal-inqas inbeda. aħna irridu namlu kemm jista' jkun progress fuq l-elementi legali, irridu namlu kemm jista' jkun progress fuq kollox apparti fuq il-figuri jidher namlu xi progress, però mhux qed nagħmlu progress gowl fuq il-figuri. Jekk nilħu ftehim fl-aħħar f'Novembru mal-Kunsill dan jimplika illi hemm numru ta' deċiżjonijiet legali illi jridu jittieħdu illi taħt Lisbona iridu jaqgħu taħt il-proċess ta' kodeċiżjoni. F'dak il-każ il-Parlament se jifhimha illi d-deċiżjonijiet legali mhumiex se jittieħdu b'mod ħajfim anzi ħajfim dan kollu dal-frame li l-affarijiet ma teħdux skont il-deċiżjonijiet ma teħdux skont it-trattat tal-Lisbona. Din mhix l-aħjar situazzjoni, mhix situazzjoni ideali, pero qed nippruvaw dejjem niċivu jew niksbu l-aħjar garanziji għalina nfusna. Fuq rizorsi li għandna. Jina tlaqt mill-laqa b'nħossni pozittiv, pero ġan luk tal mill-laqa jħossu pjuttost negattiv. Jira inkejjel il-progress li namlu fil-waqt li ġannu ħares lejn l-affarijiet mill enti differenti ħares biss lej kemm xogħol fadlilna. Għalhekk għandna puntu di visti differenti, jekk nħares lejn dawla l ħames xur, u naraw kemm fil-fatt għamilna progress nara il- nara illi fil-fatt għamilna passi immaġinabbli. għanna suġġetti fuq l-agenda fil-kaxxa ta' negozjati illi maħsib li ħajkolna. Il-Presidenza ta' Ċipru għalet illi se toħroġ dokument li tagħti taqsira tal kustjoniet ewlenin li jitkellem kol dwar riżorsi tagħhom u mit-28 kellima fil- fil-Kunsill illi tkellmu. Il-bira nofsom semmew il-kwistjoni tal-rizorsi tal-rizorsi tagħhom. Kienu żewġ ministri biss zbedizi u dak Olandiż li għallu ma jridux isemmu dan din il-kwistjoni u naħseb li dan huwa punt inkoraġġenti. issa il-pis ta' provi tal-provi issa jaqa fuq spallejn dawk illi ma jridux jaraw bidla. Dawk li jridu bidla m'għandhomx bżonn jagħmlu jipprovdu evidenza. Min ma jridx il-bidla jgħidlek li ma jridux jiddiskutu iktar, dan mhux argument konvinċenti bizzejiet u għalhekk naħseb il-passi li qed nagħmlu ma' passi pożittivi. Ovvjament parġi dawn l-aħbarijiet għandna wkoll aħbarijiet inqas inkoraġġenti. Iva, hemm em, herqa li nitkellmu fuq dawn kwistjonijiet u hemm ċerta stati membri l-Italja, Franza, l-Polonja, l-Belġju dawn qalu biċċar illi il-ftehim aħari għandu jinkludi punt fuq il-tħol u r-riżorsi. Domna sena biex taraw bidla f'din il-mentalità. Matul din is-sena ma bdejniex niddiskutu il-kwistjonijiet ewlenin apparti għal eh, taxxa għal parti l-Financial Transaction Tax ħatmu kontra issa dawk il-pajjiżi li jixtiequ jintroduċu din taxxa l-FTT. Fil-Kunsill jista' jkun hemm issa tnedija formali ta' dan il-politika ġdida. Tafu illi hemm bżonn ta' 11 il-pajjiż ta' il-Stat Membru illi jaqblu fuq il-kooperazzjoni sabiex itniet din it-taxxa, però mhux kulħadd jaqbel fuq din eh, manzi ma din l-idea sabiex ikun hemm numru ta' ammont ta' tħul tal-pajjiżi li jmur fil budget tal-Unjoni Ewropea, pereżempju l-Ġermanja ikkontra din l-idea kompletament. Il-proposta l-oħra tal-Kommissjoni, anzi li ġiet imresqa minnaħa tal-Kommissjoni ma ġietx studjata fid-dettall, din ġifiri riforma fis-sistema tal-VIT. Il-Parlament Ewropew għandu l-pożizzjoni tiegħu dan ħan votaw fuqu fil-Komitat tal-Budget un bat irresqu il-plenarja l-ġimgħa d-dieħla. Iżda ma kemm lebda diskussjoni tajba dwar il-karta fuq l vat fil-Kunsill. Għanna karta minna ta' presidenza li se toħroġ il-ġimgħa d-dieħla li tgħidilna li l-President kunsil se jibda diskussjoni fuq dan kollu. Hekkram il-laqa tal-Koroper tal-31 ta' Ottubru, hekkram il-laqa ta' Koroper kull ġimgħa iżda. Imma mbagħad konsil ieħor fuq l-affarijiet ġenerali fl-20 ta' Novembru. Il-ġurnata qabel konsil. kunsill Se jkun hemm il-laqa, ġifieri ma nafux kif se nilħu ftehim aħna lkoll sa' Novembru huwa diffiċli ħafna lek nista' nifhem għaliex Gianluc huwa kemm xejn iktar pessimist. Tu konklur euh, en novembre. Euh, Jiena naħseb li Iva nistgħu nistennew konklużjoni sa novembru. Umbat il-problemi dwar il-budget ċentralizzat ta' l-Eurozone, l-zona euro, u eh, diskutejna dan il-punt u ħajkun fuq l-agenda u koll tal-Konsil ehm, Ewropew. Ma ġejni xaħna mistiedna għal din il-laqam kif nafu. Jiena kont qajjimtu dan il-punt. U għet um, li huwa importanti li nifukaw fuq budget b'saħħtu Ewropew u xi ħaġa li iddiskutejna wkoll fir-rapport tal-Kumitat Xor. u il-gruppi u jikomplu jissaħħu dawn l-aspetti ta' dan ir-rapport temporanju. Qed nitkellem dwar il-bżonn li jkollna budget uniku Ewropew u jkollna dokument wieħed li jagħti l-lista tal-impenni kollha marbuta mal-politiki Ewropej u solidarjetà fl-Unjoni Ewropea dan il-budget waħdini li mbagħad ħajjiġi implementat fi kull stat membru minn tagħna b'mod demokratiku Bekk inkunu nistgħu aħna niverifikaw jekk il-fondi qed jiġu użati b'mod effettiv u jkollna skrutinju parlamentarju aħjar. Jiena qedtilkom li l parlament xtaq li l-Fond tal-Iżvilupp Ewropew jiġi inkluż fil-budget u li l proposta tal-Kummissjoni dwar li jitneħħu xi elementi mill-qafas tal-barrir pal ite e, per eżempju, skużawni, aħna xtaqna li dawna jikunu inklużi. L-impenni kollha li setaw e, isiru għall-Unjoni Bankanja, il-Supervizjoni Monetarja Ekonomika, aħna edna li dawn iridu jiġu inklużi b'konformità mat trattati jew bħala annes lit-test Ewropew mat-test Ewropew anke jekk dawn ħajjaqgħu taħt il-metodu intergovernmentali. Imbagħad għajjimna l-kwistjoni li jista' jkun hemm xi problemi li għandhom x'jaqsmu ma' budget tal-Eurozona taż-żona euro ċentralizzat minn eh, dawn it-28 ministru għax hemm il-Ministru Kroat ukoll minn dawn il-28 kien hemm Ministru li tkellem il-Ministru Ġermaniż u huwa qal u b'mod ċar ħafna li din l-idea ġiet imparti mill minn Berlin. Imma il-kelma budget ma kienieċ il-kelma tajba hemm ir-rida politika sabiex is-solidarjetà tiġi e, imsaħħa speċjalment fiż-żewna żona euro, imma dan ma jiġix minn dawn il-fondi ma jistgħux jiġu minn budget wahdini Fil-konklużjonijiet tal-Kunsil, il-President Van Rompuy kiteb paragrafu dwar dan Badnix eh, nitkellmu dwar budget ċentralizzat imma il-kapacità fiskali. Jew il-lejla jew inkella għada skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropo aħna se nkunu nistgħu nifmu id-differenza bejn budget ċentralizzat u l-kapaċità fiskali aħna edna li l parlament mhux se jkun jista jaqbel fuq l-MFF sakemm ma naslu għal xi kjarifika fuq il-pjanijiet possibbli fil-Kunsill dwar il-kustjoni ta' fondi addizzjonali u liħ addizzjonali ir-rapporters tagħna l-intenzjoni tagħhom hija li jissaħħu il- paragrafi relevanti tar-rapport temporanju ħalibek dan il-punt joħroġ b'mod ċar ħafna. Dan ħareġ ukoll mill laqgħa tal-punti ta' kuntatt waqt dik il laqgħa il-President Schultz qal li kellu bżonn juża xi lingwa partikolari fil laqgħa tal-Kunsill illum ma naqblux miegħu qed nitkellem jiena dwar il-mod kif ħajjesprimi dak li jiena għadni kifet fil-Kunsill Ewropew. fil-grupp ta' kuntatt aħna konkludejna Aħna qbilna li ħanistiednu lil rapporteurs ifasslu l-emendi tagħhom fuq ir-rapport temporanju li jistgħu jiġu imresqa mhux mill-Kumitat tal-Budget imma għal raġunijiet politiċi dawn l-emendi ħajjitresqu mill-gruppi politiċi jew dawk li jikkonformaw ma l-ideja li huma l-ħbib tal-MFF, pereżempju. U eh, dawn ħajġu imresqa fil-plenarja tal ġimgħa d-dieħla. Dak li xtaqt ngħid fuq dan il-punt forsi ivalu jistgħu iżidu ma dan u forsi nisimgħu dwar l-emendi kolum ma Jean-Luc Juta u uh, daw kollha li jixtiequ jitkellmu ivalu. Grazzi ħafna. Għadna qed naħdmu aħna fuq eh, l-emendi peress li eh, rridu aħna nkomplu naħdmu, eh, rridu nifanalizzaw it-test, imma naħseb ħanispiċċaw b'dan li ġej li ninkludu premessa ġdida li tirreferja l-artiklu 810 tal-trattat li jgħidu li l-prodotti kollha tan fi tal-Unjoni jintwera fil-budget. Umbat li kolna premessa oħra li ħatajt li waqt li il-budget Ewropew diġa jagħti garanziji għal bilanċ tal-ħlasijiet f'nofs iż-żmien u l-bilanċ lil membri ikun hemm l-euro garanti wkoll ġifieri biex infakru li dana deġa intuża sabiex jagħti l-garanziji lil eh, dawna żewġ kwistjonijiet. Imbagħad li ninkludu paragrafu paragrafu li jinkludi l-lingwaċ ta' Sur Van Rompuy u li ngħidu li kull kapaċità fiskali ġdida l zon membri stati membri l-ġodda fiż-żona euro li għandhom xjaqsmu mal eh, xokkiet sistematiċi għal kull pajis il-lingwaċ ta' Sur Van Rompuy u fl-imkien mal funzjonijiet tal-MFF dawn irridu jiġi żviluppati fil-dan eh, il-qafas tal-Unjoni u rridu nfakru li l-litrati qed jgħid eh, li kull kapaċità budġetarja ġdida trid tkun tagħmel parti mill-baġġett tal-Unjoni Ewropea trid tħares l-laqda u nistgħu ngħidu li din il-ħila budġetarja din il-kapaċità budġetarja tista' issir taħt heading ġdid tal-MFF ħalli bekk nkunu nistgħu nuru aħna l-viżibilità u t-trasparenza fuq eh, dil-parti tal-budget, ġifiri aħna nkunu lesti li ninkludu tal-heading fil-budget għal din il-kwestjoni, ġifir dak li nixtiequ nissuġġerixxu li nagħmlu u emenda u koll zaħira għax saru xi eh, żviluppi fuq il-rizorsi propri aħna konna qed nitolbu li l-istati membri jipproponu il-kooperazzjoni msaħħa ġifiri issa nixtiequ nitolbu lill-Kummissjoni tirreaġixxi għal dan. Grazzi ħafna. Jean-Luc, tixtieq inti tikkummenta fuq dan il-punt. Iva, ma tantx għandi xinżit ma dak li għadek kifet. Ridu nihdu azzjoni għax il-kaxxa tan-negozjati marbuta mal-MFF. Kif il-Kunsill dak li għandu xaqsam mal-kontonut ma diskutix dan il-punt u laqas diskuta kwistjonijiet oħrajn. Rridu nitkellmu wkoll dwar il-kooperazzjoni msaħħa u hemm idea toħrajn rridu nitkellmu dwar ir-riżorsi propri wkoll għall budget tal-Eurogroup u tal-Unjoni. Hemm ir-riskju li waqt is-summit ta' Novembru jikunu għamlu ħafna progress fuq l-MFF u l-Kummissjoni mhix lesta li tressa eh, proposti oħrajn. Ehm, jekk ma ma nkunux eh, naddu l-FTT bil-aspetti tal-VAT. Għalek, jiena t-nantiċipa li ħansibu ruħna f-situazzjoni vera diffiċli f'Novembru għal-kem naħseb li dan il-sujġet se jibqa fuq il-mejda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 diġa u rrit ikun hemm e, firma mill-gruppi politiċi differenti sal-plenarja ta' Novembru. Ma jidirx li jew iktar e, persuni li jixtiequ jitkellmu għalhekk nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss. Punt numru 5. Tassur Fernandez Dakles test. Mela, issa naddu għal punt numru 7, Juta Hag. Ha, nitkelmu dwar emenda fuq eh, l awtorità Bankarja Ewropea. Iva, din l-IBA għal-kem eh, għanda l-kelma Awtorità magħrufa bħala aġenzija. U aħna adottajna eh, dokument is-sena l-oħra daħlet fil-leġislazzjoni u peress il-kapiet ta' stat u gvern f'Ġunju qalu li xtaqu li jkun hemm iktar supervizjoni bankarja u bekk nkunu nistgħu aħna nerġgħu nagħtu kapital lil banek Għalhekk intqal li il-Bank Ċentrali Ewropew dana jista' jsir awtorità supervizorja imma jrid ikun hemm leġislazzjoni biex tippermetti dan il-bank jagħmel hekk. saru in-negozjati bejn il-kumitati finanzjarji dwar ehm, il-Kummissjoni il-proposta ma nafux eh, xe tkun il-verżjoni ħarija imma li nafu li dak li għanna fl-opinjoni tagħna permezz tal-erba' emendi fuq il-bażi legali u dak li qed ngħidu aħna li nixtin nkunu nafu aħna kif li BA ħat iġi finanzjata. Ma nixtiequx li din tkun ħaġa li rridu n fil-proċedura non-budgetarja, aħna nixtiequ li mill-ewwel il-Kummissjoni tajdinna wara li proċess leġislattiv jiġi konkluż, aħna nixtiequ li jkollna eh, karta tal-bilanċ emendata u mbagħad għabbażi tal-budget il-ġdid nkunu nistgħu naraw aħna alloka l komissjoni mill-budget u jekk dawn l-allokazzjonijiet ħajkunu xirqa. Jekk dawn ħajkunu biżejjed. Ovvjament se jkollna bżonn negozjaw mal-Kunsill fuq artiklu 47 u rridu naraw kif dan jrid jiġi finanzjat. Dwar it-tielet emenda dan din l-emenda għandha lan biex taċċerta li l ftejim jiġi eh, implementat il-ftejm ta' dawn l-aħħar snin bejn il-Kummissjoni u l-Kunsill u mbagħad qed ngħidu eh, hawnhekk kif il-pajjiż li pajjiżiet li qed jospitaw l-agencies, l-aġenziji rridu jieħdu ħsiebhom dawn l-aġenziji u xinu mar-regoli li jridu jikkonformaw magħhom. Qed nitkellem hawnhekk dwar emenda numru tlieta. Dwar l-emenda erba, din l-emenda vera ċara ma nixtiequx li l-Kummissjoni tagħmel attaparsi li l-ħidmiet kollha ġodda ikunu jistgħu jsiru mill-ħaddiema li palissa jaħdmu fl-EBA, aħna nixtiequ naċċertaw li l-Kummissjoni tkompli tassas il- il-ħaddima u taċċerta li hemm biżżejjed ħaddiema. Ġifiri dawn huma l-emendi li aħna qed inresqu fl-opinjoni tagħna għal-kell għandhom jaddu dawn l-MND l-esperjenza turina e, li għanna aħna inqajmu għam dawn il-kwistjonijiet xorta waħda. Grazzi għafna juta e, nirringrazzjak l-interventijak kien ferm ċar. Nixin kunna naf jek għandkom xie kummenti, suġġerimenti, xie mistoqsijiet li tixtiqu tamlu. Le, mela, grazzi għafna nirringrazzja il-rapporter, issa nistaw naddu għal-punt numru disa'. Is-sur Stavrakis um, ħajitkellem fuq il- um, il-mekkanizmu dwar il-protezzjoni ċivili tal-Unjoni. L-ideja li nikkoordinaw l-azzjoni li tittieħed uh, mal-Istati Membri kif ukoll inżidu ma' din l-azzjoni tal-Istati Membri. L-ideja tal-protezzjoni ċivili din il-protezzjoni li l-protezzjoni ċivili tagħti l-valur miżjud u hemm l-idea wkoll tal-solidarjetà bejn l-Unjoni u ċittadini u ċittadini minn pajjiżi oħrajn. Il-proposta lan tagħha li jkollna sistema iktar affettiva sabiex inħejju u eh, Nieħdu azzjoni jekk ikun hemm xi diżastri kemm ikkawżati mill-bniedem kif ukoll diżastri naturali. Tafu li eh, l-Unjoni diġa għandha font eh, biex tgħin f'każ ta' diżastru u jiena qed nieħu gost bil-approċċ temporanju li l-Kummissjoni qed tipproponi sabiex eh, tejn f'każ ta' diżastru speċjalment fil-każ jew il-qasam tat trasport mhux se noqgħod nidħol fid-detalji dwar l-emendi kollha suppost dawn din fil-files tagħkom. Jiena nixtieq eh, nifoko fuq iż-żewġ aspetti prinċipali tal-abbozz tal-opinjoni l-ewwel qabel kollox il-prevenzjoni u l-koordinazzjoni ma' oħrajn ma' korpi oħrajn. Dan il-punt għandu importanza partikolari peress li eh, huwa iktar importanti li nipprevjenu id-diżastri milli nieħdu azzjoni wara, għalhekk irid ikun hemm fondi biżżejjed sabiex naħdmu fuq dawn irrid ikollna aħna għarfien xira eh, suffiċjenti sabiex nkunu nistgħu nieħdu azzjoni jekk ikun hemm xi diżastru. L-istati membri jridu jirresqu l-pjanijiet tal-ġestjoni tal-diżastri sas 16. Irridu wkoll in eh, katru il-fondi ehm, nafu fil każ eżempju tal-arar fi Ligurja ma kienx hemm biżejjed flus, kien hemm ħafna effetti sekondarji fuq il-bdiewa. L-awtorità Taljani qalu li hemm miljuni ta' euro ta' dannu li sar u ehm, l-ammont li l-Unjoni eh, tissuġġerixxi eh, vera ftit ikollna nużaw il-Fond ta' Solidarjetà Europo u rridu wkoll ehm, mela nejnu pal bħal pereżempju fil-każ eh, ta' diżastru ġewwa Emilja Romana jew terremoti u l-ammonti li qed jiġu proposti mhux biżejjed. Um, programmi oħrajn, fondi oħrajn li forsi jistgħu jintużaw, pereżempju il-fond ta' solidarjetà, il-fond ta' koeżjoni wkoll koll irid jintuża sabiex eh, jiġu mħeġġa l-politiki u l-azzjonijiet sabiex ma jkunx hemm diżastri u jew sabiex jekk ikun hemm xi diżastru mela inkunu nistgħu nieħdu azzjoni tajjeb li nippromuovu s-sinerġiji ħalli bekk inkunu nistgħu naċċertaw li nkunu nistgħu aħna nieħdu azzjoni aħjar. Irridu wkoll nistudjaw il-komplementarjetà mal-għajnuna umanitarja li l-Unjoni tagħti lill fond tal-Iżvilupp Ewropew nixtieq jiena ngħidilkom li deġa kien hemm każijiet fejn il-fondi ma nizzawx eh, fħin proprizju, għalek eh, tajjeb eh, li nisimplifikaw il-proċeduri għalli il-mekanizmu jista' jsir iktar flessibbli. Grazzi ħafna l-rapporter. Issa, fir rigward il-proposti ta' rapporter fuq dan il-mekkanizmu tal-Unjoni għal protezzjoni ċivili l-ġdejt nishtiq kunna fekkem xi mistoqsijiet jew rimarki. Alda, jek jużbok. Brigada, sir President. Jek eh, xtava Grazzi, President. Jena nishtiq nirringrazzjak għal kommenti kolla, nirringrazzja l-kollega, għal kommenti li għamlu. speċjalment fuq dan ir-rapport, jiena naħseb li qed nitkellmu dwar fatti tant importanti, jiena parti mill-Kumitat Envi u għalhekk jiena ressaqċi emendi fir-rigward il-Kumitat Envi. Il-Kumitat tal-Ambjent. Iżda fir-rigward il-Kumitat tal-Budget imbagħad Jena nħoss li ovvjament ħajkun hemm xi emendi żgħar li minnaħa tiegħi żgur li ser irressa. Xtaqt ngħidilkom li jiena naqbel mod ġenerali ma' dak li kienet jgħid il-kollega qabli anke fir-rigward il-fondi u l-proposti biex nippruvaw eh, nżommu taħt il-limiti eh, diffiċli anke meta jkun hemm id-diżastri naturali li seħħu dawn joqtu l-kulħadd mhux biss il-vitmi. U peress li qed nitkellmu dwar suġġett li jaqa' taħt ir-responsabilità ta' dan il-Kumitat fir-rigward il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, qed nisimgħu li qed jipproponu 53% għal protezzjoni ċivili fl-Unjoni Ewropea u 47% nik misejjer żball għal protezzjoni esterna mill-Unjoni. Jiena skonti ma nix nibdlu dawn iċ-ċifri bżida tal-protezzjoni ċivili fiħdan l-Unjoni Ewropea. Forsi nistgħu eh, eh, naqsu imma aħjarle għal raġunijiet varji. Jiena naħseb li dan huwa mekkaniżmu pjuttost eh, importanti imma l budget allokat għalih huwa baxx. Jiena nħoss li rrid ikun hemm budget reali għal dan l-istrument, inkella mister jaħdem. Grazzi. Grazzi, għajt il-President. Memx talbit oħra għal mikrofonu, tajjeb, mela nirringrazzja l-rapporter un fakkar li l-iskadenza għal prezentazzjoni tal-emendi hija għada fl-10 ta' filgħodu il-votazzjoni fil-Kumitat tal-Budget 15 ta' Novembru biex bekk il-Kumitat MV li huwa l-Kumitat responsabbli kun jistgħu jivvotaw fit-28 ta' Novembru. It-test rrit jgħaddi fil-plenarju mbagħad suppost fix xar ta' Jannar. Grazzi. Qegħdin qabel il-żmien tajjeb mxejna ġminna u issa nistgħu ngħaddu minnu fih għal votazzjonijiet. Forsi nieqfu għal żewġ minuti, tliet minuti biex bekk natu ċans il kulħadd li għadhom ma ġewx hawnhekk fis-sala jkun jistgħu jiġu għall votazzjoni. Eh, preżenza ma tantx kienet wisq fil-bidu tal- fil-bidu tal-laqqa missa mxejna l-qoddim zidna għavolja kien il-kwalità li kien hemm mill-membri preżenti kienet importanti ħafna. Issa, peress li l-votazzjonijiet ma tantx ħajdumu wisq, jiena nipproponi li l koordinatori jiltaqgħu mill-ewwel wara li tispiċċa din il laqgħa u napprofittaw ruħna mill-preżenza tal-interpreti magħna biex bekk inkun nistgħu ntemmu x-xogħol tagħna kollu hawnhekk dalodu u mbagħad immorru lura fil-kostitwenzi tagħna. Tajjeb, Tajjeb mela niqfu għal minuti biex bekk kulħadd ikun jista' jiġi hawnhekk għall-votazzjoni. Chers collègues, nous reprenons nos travaux. J'ai commis une erreur. Eżis kollegi, inkomplu bix xoltana, mill zball, jgħajt il-president, għamil ah, zball, ħerma għajjaċ biex namlu pawza. Għamilna pawza biex dawk li ma kienu xaw, ġew, jiġu, imma l-problemi jgħalli dawk li kienu għaw, issa telu. Tajjeb ħafna. dejjem tipprova tagħmel l-aħjar jiswikar. Tajjeb ħafna. Issa, eh, irridu naraw il-koordinaturi u se jkun kien hawn imma nittama li jerġa' jiġi. Fostna. Imma xorta waħda. Jiena naħseb li kulħadd jista' jivvota minn qiegħed hawn. Ma naħsibx li għandna xi gruppi li għandhom wisq parteċipanti, l-ħodor m'għandhomx żejda, ovvjament. U mela dak il-każ nistgħu nimxu bil-votazzjoni kif hija stabilita fl-aġenda. L-emenda l-budget emendatorju erba' Franceska semmit qabel ħamsa ansi skużawni. emenda bil-fom li tqasmet għal kulħadd u naħseb li nistgħu nivvotaw hemm blok l-emenda bil-fom u l-budget emendatorju. Punt preċis importanti l-vot dan huwa vot politiku indikattiv ma jistax ikun vot legali. Anzi, Marta, merħba fostna. jien minnħatija qed nipprova nigwadanja l-ħin biex kulħadd ikun jista' jasal anke u tkun tista' tiħu sehem fil-votazzjoni. Kif kont t ngħid dan jista' jkun vot politiku indikattiv għaliex il-Kunsill għadu ma votax. U jiena spiegajt li l-Kunsill rrit eh, jinterpreta l-protokoll wieħed ta' trattat ta' Lisbona bil-possibilità li ikonna proċedura mħaffa. Għaw joren fermu kol u mela se nistaw nivutaw unblock dan il-budget emendatorju numru 5. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. L-emenda bil-fum. Grazzi Francesca Balzani. Issa, naddu għal mobilizzazzjoni tal-fond Eh, ta' solidarieta, rapport Fernandez, memx emendi minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Punt 12, fuq l-agenda, rapporter huwa Lazlo Surjan, hawn emendi, Iva, il-rapporter mux qiegħed Iżda nafu x'inhi l-pożizzjoni tiegħu fi rigward l-emendi hawnhekk għandna mobilizzazzjoni koll. mhux il-Fond ta' Solidarjetà imma Fond Ewropew ta' Ġustament tal-Globalizzazzjoni. Fir-rigward id-DK Vestas tad Danimarka. L-emenda tlieta, Truppel, rapporter kontra minn huwa favur. Kontra. Rridu namlu verifika elettronika. Donc, c'est l'amendement numéro Mela. L-ewwel nagħmlu verifika li għandna l-quorum, iwa, għandna, tajjeb ħafna. Mela, xinu ma l-ħsibijiet tal-grupp li jena parti minnu, jgħid il-President? President, le vote klon. Provajt ninfluenza l-President. Ma, il-votazzjoni maluqa, mela, sa tajjeb. Naraw xinu huwa il-rizultat. 12 favur, 11 kontra. Kont favur? Inti kontra? Ma l-ekx il-tamir? U inti kontra wkoll? Mela, inti u Jean-Luc kontra mela 13 kontra u 12 favur, mela maddix. Le, ejja nibdew mill ġdid mela ħjar. <laughs> non, pas de pression, simplement invitation à recommencer. Bon. Mela, jekk il-ġobkom nerġaw nibdow u nirrepetu din il-votazzjoni, nivvotaw min għal darboħra l-emenda numru 3. Tajjeb, għanna 25 karta tal-vot, kullħat vota 12 favur, 13 kontra, u mela kollox ħadem issa, din id-darba tajjeb, mela maddix. Erba beres, rapporter favur, minn huwa favur, kontra. Astenzjonijiet, taddi. 5, l-istess rapporter, favur, minn huwa favur, kontra, Nasab li l-istess maġġoranza li kien hemm qabel imma nagħmlu verifika. Emenda ħamsa rapporter kontra Votazzjoni magħluqa, kulħadd tivvota mela 11 favur, 14 kontra, l-ebda astenzjoni, ma taddix. Issa menda 6 Alvaro, rapporter favur, favur kontra, astenzjonijiet, taddi. Issa sensila ta' emendi ta' pervanx beres sa' tmim il-paġna, erba nistaw votaw fl-imkien? Le? Le, l-ħbib liberali ma jridux, mela l-emenda seba, favur, kontra. Astenzjonijiet, taddi. Tminja, favur, kontra astensjonijiet taddi disa favur kontra astensjonijiet taddi 10 favur kontra astensjonijiet taddi mela maġġoranzi ftit differenti ma kollha ddow 12 Alvaro Il-rapporter kontra minn huwa favur. Kon 6-7 minn huwa kontra. Il-bqija astensjonijiet maddiċ. 11 Ashworth. Rapporter kontra. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Nistess istess maġġoranza. 13 Beres. Rapporter favur. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet Taddi. 14. Ashworth. minn rapport il-kontra. minn ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Mistax. Perpanx rapport il favur. minn ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. 16. Liberali. Rapporter kontra. Min ma favur. seba kontra 8 nsi kontra issa minn huwa kontra astensjonijiet m'għaddiċ. 17. Beres rapporter favur minn huwa favur kontra astensjonijiet taddi tmintax. Rapporter kontra minn huwa favur kontra Astenzjonijiet m'għaddiċ. Issa, emenda ta' liberali fil-premessi minn huwa favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Votazzjoni ħarija bil-votazzjoni elettronika. Kulħadd għandu l-karta tal-vot, votaw jekk iġobkom. Fadal tnejn min jivvota. Tajjeb nalaq il-votazzjoni. 18 favur, 4 kontra, 3 astenzjonijiet. Nifirħu l-rapporter. Nimux ijataw. Bon, alors, euh, on, on vote en même temps le, le virement correspondant. Mela, nivvotaw it-trasferiment korrespondenti flimkien trasferiment 28 li għandu xieqsam l-istess program li għadna kem votajna għah. Min huwa favur, naħseb li maġġoranza għanna kontra. Erba astenzjonijiet. Trasferiment jaddi. Issa, mobilizzazzjoni dejjem tal-Fond Ewropew ta' Ġustament tal-Globalizzazzjoni iżda favur il-Manroland tal-Germania. Memxie emendi? Eh, segretarjat eh, l-lum jgħid il-President per vanx nistaw nivvotaw fl-imkien l-emendi rapporter favur minua favur kontra tlieta astensjonijiet jaddu kollha. L-emenda 6 tal-grupp liberali. Rapporter favur minn favur, kontra, erba astensjonijiet taddi. Seba u tminja per vanx flimkien rapporter favur minn favur, kontra, astensjonijiet taddi. Tisa' liberali. Rapporter kontra minn ma favur. Sitta kontra maddiċ. 10 per vanx, rapporter kontra minn ma favur, kontra. Kolla, astensjonijiet maddiċ. 11 u 12. Flimkien. Rapporter kontra minn ma favur, kontra, maġġoranza, astenzjonijiet, maddowx. Emenda wieħed tal-liberali, rapporter kontra, min huwa favur. Seba kontra. Il-bqija maddiċ. Issa nistgħu ngħaddu l vot aħħari, vot elettroniku, votazzjoni miftuħa.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 Jutta matem lider tjestjani din taddi. Maġġoranza kemm xi differenti hemmhekk. Issa rapport għalde. Alda Suza. Dwar il-Fond Ewropew ta' Ġustament Alda, tista' tispjegalna xem involut. Grazzi, Sur President, klim introduzzjoni qabel il-votazzjoni. Nixtieq nirringrazzja lill gruppi politiċi differenti l-ewwel net tal-kooperazzjoni tagħhom, kooperazzjoni l rew fid-diversi laqat illi kellna sabiex ikollna l-aħjar test possibbli fuq dan is-suġġett partikolari. Jien naħseb illi għanna bżon inżommu dan il-font u dan e, l-importanza e, l-impenn nanti lej dan il-font u l-importanza tiegħu ġi rikonoxxut. Issa naħseb li l proċess għandhom bżon jiġu simplifikati għax bħalissa e, huma kemm xejn komplikati irridu nissimplifikaw il-proċess għal dawk in-nies illi għandhom bżonn dan il-font u rridu li l-fondi nataw fħin eh, li wara ġenevoli fuqtom. Irridu nkunu u koll ċerti min kwalifika pala persuna jista jieħu jgwadanjem dan il-fond. Ridna u koll nżommu fiħdan l-MFF. Għalix inkella jispicċa jkun sempliċement xi ħaġa platonika u akademika. irridu li dan il-fond ikun ħaġa reali, mhux ħaġa akademika, ħalli bekk in-nies li jkunu jinsabu f'emerġenzi ikunu jista' jkollhom aċċess għal dan il-fond. Hemm numru ta' nies li huma involuti fil-amministrazzjoni ta' dan il-fond, eluf ta' nies jaħdmu għal dan il-fond u wkoll eluf oħrajn għandhom aċċess għalih. Għalhekk irridu nissimplifikaw kollox u rridu wkoll niżblukkaw il-flus li hemm allokati għalih. Irridu li kunem iktar flus li jkunu disponibbli. Nasab diġà edna fil-buro iżda aħna favur emenda 53. Skont il-ftejm ta' Kotonu. għanna xi opinjonijiet waħda hija marbuta ma' emenda numru 11 ir-riduzzjoni lineari ta' madwar 500 ħaddiem. Mbagħad imorru l-emenda 18 żieda ta' 10% għal pajjiżi illi qegħdin f'diffikultajiet serji. Dawn żewġ punti illi nixtieq resaq qudiemkom b'rispett tal-sfond finanzjarju li għanna. Forsi jider li dak li għanna għawnek u għaftit wis għal diversi pajizi, pero naħseb li dunħarx li il-ġejjeni. Nipruvaw, nassiguraw illi ċerta pajizi verament kull jistgħu jibbenefikaw minn dawn minn dan il-font. Grazzi ħafna, Sinjura Relatur. Kulħadd għandu il-lista tal-votazzjonijiet. Mela nibdew b'emenda 23 minu favur. President Jot. Kontra. Mela din l-emenda ma taddix. Issa unblock għal bidja, anzi għal bdiewa. Min jivvota favur, fisser illi ħanneħu l-kelma bdiewa mir-rapport, kull mir-rapport. Jekk eh, tivvotaw kontra, għana ħanżommu il-bdiewa jissemew f'dan il-font. Minu favur? blok? l emenda Minu kontra? Assenzjonijiet? Iġifiri ħna t-nejdu li ħanneħu il-bdiewa mit-test kollu kemmu. Ġifiri, 68 liberali huma favur. Kontra. Astenzjonijiet din ma taddix. Kompromess A. Favur. Kontra. astensjonijiet din tgħaddi. Din twassalna għal punt għal emenda 73 favur. Kontra. Nivverifikaw mod elettroniku. Jider illi bximot mod jew ieħor għandna karta tal-votazzjoni zejd oħra issa. Mela, issa 15 favur 11 kontra din taddi. Issa, 54 minu favur? Anzi, 74 minu favur? Minu kontra? Sessjonijiet? Il-kompromess B. Dawk favur? Dawk kontra? astensjonijiet. Grazzi din taddi. Issa l-emenda 11 tar-relatur. Minu favur, minu kontra, astensjonijiet, il-maġġoranza ma kontra. Emenda ċe, favur, kontra, astensjonijiet, din tati. Mela dan ifisser li 84 taqa. Kompromess D minu favur. Kontra. Estensjonijiet. Taddi. Għalek 88 taqa u kol, kompromess E minu favur. Minu kontra? Astenzjonijiet taddi. Issa, issa numru 99 minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet din ma taddix. Issa, amenda mija. Favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Mija wieħed favur. Skużani, jgħid president Jerġajot mela issa minu kontra. Assenzjonijiet. Ma tantx hemm nies li votaw però il-maġġoranza xorta jidru li huma kontra. l-istituzzjonijiet ta' kif għandhom jivvotaw tal-PP e fuq din. Issa, għonek fejn għanna diffikulta. Aleksandr għamel negozjati sofistikati ħafna fuq dan il-punt, ovvjament, għalek 21 ivvotaw u l-bqija donnom ma tantx taw każ. Jekk intu jekk ħatastjeni dan huwa vot favur, mela 12 favur 14 kontra, ċi kif tistaw taraw xorta ġi irrifjutat din l-emenda. 102 minu favur, minu kontra. Estensjonijiet tintaddi b'mod unanimu. 103 favur kontra. Astensjonijiet taddi. 104. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Li ma taddix. 105. Dini amenda katalana. Nu favur. Quattro. Assenzjonijiet. Għalhekk aħna nappoġġaw il-Katalonja. Mija u sitta mlu favur, mlu kontra. Astenzjonijiet. Di ma tattix. Punt F, mlu favur, mill-kontra. Astensjonijiet din tgħaddi. 109 min favur kontra astensjonijiet tati. Nistgħu nieħdu l-grupp li li misflim kien le mela nifutaw fuq 104 favur kontra Astenzjonijiet tardi. 115 minn favur kontra Astenzjonijiet tardi. 116 favur minn kontra Astenzjonijiet ma taddix. 119 favur kontra Astenzjonijiet ma taddix. 118 minn favur kontra astensjonijiet ma tatix 117 Nu favur minn kontra astensjonijiet tati 120 minn favur minn kontra astensjonijiet tati issa 121 favur kontra astensjonijiet taddi. Issa 122 minu favur minu kontra astensjonijiet taddi. 123-124 favur U ma l-istess emenda li għet nejdilkom tifutaw fl-imkien. Issa kontra astensjonijiet. Dawn ma jaddux it-nej li juma. 125 favur? Kontra. Astensjonijiet. Taddi. 18 kompatibli din? Favur? Kontra? Assenzjonijiet ma tadix. Issa, 130. Favur? Kontra? Assenzjonijiet din ma tadix. 131. Kompatibli? ma' effe? favur, kontra, għastal senijiet, taddi. 132, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 19, favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. 133, favur, kontra, astensjonijiet tati 134 favur kontra astensjonijiet ma taddix issa kompromess g. mi favur kontra astensjonijiet tati 139 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 130 favur forsi jen votaw 140 flimkien? Le. Qed nkunu kemm xejn fuq li jisna llum. Mela 130 favur kontra astensjonijiet ma tadix. Skużani, jilde? Nasib insejna nivutaw fuq emenda 20. Yes, yes. On my voting, voting list there is no amendment 20, that's why. Fuq il-lista ta' votazzjoni tiegħi m'hemmx emendu 20 għalhekk ħadżbar. Jew mela ġiet irtara irtirata jgħid il-President. Dan jiġi konfermat minn relatur. Mela fejn konna wasalna jgħid il-President 140. Minu favur kontra astensjonijiet taddi 140 favur kontra aħjar niverifikaw għad nitkellmu fuq 141 nalqu l-votazzjoni 15 favur, 11 kontra, ħadd ma jestieni mela din taddi issa nivvutaw fuq 142. Favur, kontra, astensjonijiet din tgħaddi. Mija erbejn maqsuma parti wieħed tal-31 ta' Deċembru favur kontra. Nasib ħajar niverifikaw. L-ewwel parti. Niftaħ l-votazzjoni. Nalqu l-votazzjoni. 14 favur, 13 kontra. Mela din tgħaddi. Parti numru 2. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Ġifiri dejn ma taddix l-animu. Issa l-premessi. 24 favur. Kontra. Astensjonijiet. Di ma taddix. għanna tlet emendi ta' Isabel Duron, le mela nibdew minn 25 favur kontra astensjonijiet din di 26 favur kontra astensjonijiet di 27 favur kontra astensjonijiet di ma taddix dik hija ċara. 28 minn favur, relatriċi kontra, daw kontra, astensjonijiet ma di ma taddix. Id-29. Il-relatriċi kontra minn favur, kontra, astensjonijiet Il-PPE favur, le? Le. Skużani, jgħid il-President. Ġifiri, l-emenda issa, taqdi. 30 favur, kontra, astenzjonijiet, taqdi. 30 il-relaċiċi kontra, favur, kontra, astanzjonijiet ti ma taqdix. 35 minna ta' liberali dok favur, dak kontra, astensjonijiet din ma taddix. 39 minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet taddi. Din twassalna l-kompromess akka dak favur, dak kontra, astensjonijiet taddi. 47 favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. 48 nata liberali u 49 dawk ma daw favur kontra astensjonijiet din ma taddix. Emenda 50 favur skużani din taqa minħabba li 47 ġiet adottata. Għalkemm l-emenda minn ħata relatur ma taqax illi inna namlu treħija fit-test. Min irrit li neħi parti mit-test favu? Hamsa, kontra il-maġġoranza issa stanzjonijiet iġifieri din l-emenda tinteħjem it-test ma tadix. Kompromess i. Favur. Kontra. Astenzjonijiet din tgħaddi. Emenda 53 il-relatur hija favur minnu favur minnu kontra. Astenzjonijiet din tgħaddi. Emenda 54 ta' 55 minu favur, minu kontra, astensjonijiet din ta' għaddi. Seba, anzi 56 minu favur, minu kontra, astensjonijiet din ma ta' Seba 57 ta' liberali, dok minu favur, minu kontra, astensjonijiet ma ta' Emenda 6 li identika għal dik 58 favur kontra astensjonijiet. It-tnejn jgħaddu. Seba mir-rataratur minu favur, minu kontra. Nivverifikaw. Naħseb li hemm maġġoranza ma nivverifikaw. Voti, voti, voti, voti. Kirrabkom e votaw Nalqu l-votazzjoni. Jekk mhux qed iċċemplu intkom mela nistgħu nalqu l-votazzjoni. 12 favur, 13 kontra, maddiċ. 64 Babra, ir-rapporter kontra, dawk favur kontra, astenzjonijiet għaddiet. 65 ta' David Kaza, rapporter favur, favur kontra konstenzjonijiet għadiet. Nishtani hu 66 u 67 flimkien le, mela 66 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit b'unanimità 67 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-aħħar vot, vot elettroniku, niftħu il-vot, niftħu l votazzjoni Nalqu il-votazzjoni. 17 favur, 4 kontra, 5 astenzjonijiet nixtieq nifraħ lir rapporter Dan ir-rapport eh, kien fuq suġġett diffiċli imma importanti. Issa nistgħu ngħaddu aħna għal dak li jifdal fuq l-aġenda tagħna. Punt 15 nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil Franceska. Grazzi ħafna, President. Eh, iva, għanna pakket eh, li huwa mimli ħafna Diġa votajna fuq tnejn dawk li għandhom xjaqsmu mal-fond ta' globalizzazzjoni 27 u 28 diġa votajna fuqhom skont ir-rapporti relattivi issa hemm għat ta' punti ġifiri inkluż il-punt globali u hemm xi kwistjonijiet la ġifiri dwar il mill-Kummissjoni dwar l-affarijiet li jsiru qabel l-emenda fil-budget ġifiri hawnhekk il-proposta ta' il dawn qed jirri qabel il-punt numru 7 li aħna t-nistennow. et nitkelmu dwar 413 miljon euro u e, sena, e, sena l-oħra hemm miktar minn 700 miljon u xie tlet snin ilu qed nitkelmu dwar biljun u 700 miljon euro. Iġifiri għalek Iva nafu li aħbar tajba li l-budget ħafna ħjar li għadni lejn l aħħar ta' sena finanzjarja ma' dena tatina l-possibilta li l-istrument ta' trasferiment mhux biżejjed li naslu għall-aħar tas-sena. Ġifri għansi l-ammont propost huwa pjuttost modest u l-Kummissjoni ħallit barra il-wieħed B eh, għax dana jista ikollu u koll influenza fuq dawn l-infiq fi wieħed B. Minn dan it trasferiment globali mela nistgħu naraw li hemm ħamsa u 60 eh, eh, linja u mhux uno be, u mbagħad 45 jew 43 jekk inqablu ma' dawn iċ-ċifri ma niftakar xina 45 limjat linja ta' bilanċ. Kull trasferiment iva huwa limitat 13 linja tal-budget biss li jaqbżu il-10 miljun euro u għalija jidder li l kapitlu li għandu x'jaqsam mar riċerka fil-vizavi l-SMIs danu huwa eh, kapitlu importanti 18 miljun u mbagħad għal 2 miljun Galilea għal 17 il-programm Ewropew għal navigazzjoni tas satelliti kif ukoll Galilea u mbagħad taħt heading 2 eh, jiġu msaħħa dawk 13 linji taħt il-10 miljun il-programm sajt eh, favur dawk il-reġuni l-iktar imbeda heading 3A u prevenzjoni tal-kriminalità u heading 4 u mbagħad 74 miljon għal lajnuna umanitarja umbat u koll għal lajnuna tal-ikel ġifiri għet nitkelmu dwar 64 miljon umbat 34 miljon u 45 linja u liktar u importanti u ma' ITER 9 miljon u Umbat hemm il-budget għas sigurtà nikolari u l-azzjoni transitorja qed nitkellmu dwar li jiġu diżattivati dawn l-impjanti u hemm tnaqqis ta' 30 miljun euro. Dawn huma ż-żewġ punti l-iktar importanti fejn hemm eh, dan it-trasferiment. Umbat eh, linja oħra se tiġi mnaqsa taħt heading erba dwar li nerġgħu natu fondi għal bini ta' Afganistan u qed nitkellmu dwar 65 miljun. U kif Tilkom qabel qed nitkellmu dwar ukoll eh, limitu imnaqqas. Ġifieri eh, dawn l-413 miljun qed nitkellmu dwar kwart eh, jekk inqablu mal-perjodu ta' Ottubru ta' sentejn qabel. Umbagħad trasferimenti oħrajn importanti jidir li li qed nitkellmu dwar 31 u 32 hawnhekk eh, diskutejna tant dan il-punt u id-diskussjonijiet fuq il-budget 2012 mela trasferiment 31 dana ikopru eh, l-irtirar tar riserva li aħna poġġejna fuq eh, sis aħna Eh, tajna 9 miljon għal riserva u tlabna l-Komissjoni umbat waqt l-2012 ta' tina iktar dettalji tekniċi li għandhom xjaqsmu ma' kem dan il-program qed javvanza saru laqad differenti l-Komissjoni tatna dawn id-dettalji għalhekk aħna nistgħu nirtiraw ir-riserva li aħna konna ressaqna. Umbat dek 32 hemmhekk qed nitkellmu dwar l-irtirar parzjali bi 50% tal-riserva rizerva parzjali li aħna timpoġġu fuq Frontex dejjem is-sena l-oħra l-budget tal-2012 u dan kellu x'jaqsmu l-iktar ma l-operattivi ta' Frontex fuq il- il-Mediterran tal-Vant dawna imxew ħarir ħafna u għalek irridu aħna eh, nilliberaw eh, n-nofsa din riserva li aħna tajna is-sena l-aħħar. Ġifieri dawnu li jidru li huma l-iktar trasferimenti importanti eh, dan il-pakket imma fih ħafna iktar u dawna huma kol emendi tekniċi li għandhom x'jaqsmu ma' lan ukoll li natu l-pagamenti f'dan il-periodu fil-bidu tas sena ġifir tajb li nimmobilizzaw il-fondi qabel ma naslu għal tmiem l-eżerċizzju finanzjarju. Eh, merci. Eh. Grazie ħafna Francesca. reċentament wara li ġiet infasla din l-agenda irċevejna ftit iktar tal-bit 34 għal 7 7 miljun għal talim matul il-ħajja, forsi eh, nistgħu nivutaw fuq eh, din iċ-ċifra wkoll jekk inti saqbel dejjem Sinjora Peter, grazzi ħafna. Għalhekk ir-rapporter qablet u eh, tatna l-informazzjoni fuq it-trasferiment globali u eh, dawk il-linji li huma affettwati kif ukoll it-talbiet addizzjonali għat trasferimenti. Għandkom xi mistoqsijiet li tixtiequ tagħmlu ivu Sidonia Iva, nixtieq nagħmel kumment jiena. Forsi ma nafx jekk ir-rapporter taqbel hawnhekk. Jiena eh, meta rajt l-ispjegazzjonijiet li l-Kummissjoni tat jidhirli li ħafna minn dawn it-trasferimenti jekk eh, Eh, mux trasfermenti kolla, għandhom xaqsu ma xie tip ta' dawmin, il-kontrat ma wasal xie u l-imsieba ma setaw xie għatu rizultati mux eh, ħafna dettaljati, imma tistaw taraw li hemm dan ir-raġuniment. Għalek jiena t nantiċipa li issa jiena t-nitkellem dwar l-nifejn eh, sar itnaqis Eh, għalek għalija jekk se jkolli bżon nantiċipa xi affarijiet u eh, eh, timbassar li dan il-flus mbatt se jiġi mentat iktar se ġifieri mhux qed nitkellmu dwar ħtiġiet li se jitilqu le imma mbagħad ħajkun hemm flus irrid jingħata fil-futur dan huwa elementi ieħor li rridu nżidu aħna man negozjati li aħna se jkollna waqt il-konċiljazzjoni Iva dan l-ammont mux wieħed eh, enormi, imma ħafna mill-413 miljon għandu xjaqsam dwar it-trasferiment eh, tal-ħtiġiet għal futur, imma futur li jista' jkun qarib għal kemm ma nistgħu xaħna nbażruh. Eh, Għalek nishtiq jiena nkun naf iktar dwar din l-idea ta' kif nistgħu nsolvu din il-kwistjoni pendenti. U dawn il kontrat li għadhom pendenti, għax ħafna minnhom għadhom pendenti jekk eh, fimtajjena s-sitwazzjoni għalhekk nixtieq inħaġġeġ li l-kull wieħed u waħda minnhom fil-dan il-kumitat sabiex ninkludu din il-kwistjoni ukoll u nżiduha mal-ħlassijiet, mal-problema tal-ħlasijiet li aħna għandna grazzi. Ehm, j'ai peur que vous ayez raison. Ehm, est-ce qu'on peut demander à la Commission euh, Naħseb eh, Iva, għandek raġun forsi nistgħu nitolbu lill kummissjoni ehm, titkellem. Surpriza, Iva, grazzi ħafna, President. Tabilħa, il ehm, it-trasferiment globali qed jaffettwa l-appropriazzjonijiet tal-lasijiet u dan għandu x'jaqsam ma' nkunu nistgħu nimplementaw, nkomplu bl-implementazzjoni u dana jirrappreżenta punt tlieta fil-mija tal-ħlasijiet totali. Dwar jekk il-ħlasijiet rridu jintużaw għal linji oriġinali, it-tweġiba IVA, qed nitkellmu dwar eh, l-iskeda ta' żmien għal xi linji budgetarji partikolari se jkun possibbli li nużaw il-ħlasijiet awtorizzati kollha sal-aħħar ta' din is-sena. Imma fejn ma jkunx possibbli il-ħlasijiet eh, irridu jsiru fis-sena ta' wara dana IVA se jaffettwa se jkollu l-effetti fuq l-2013 dawk il-ħlasijiet li ħajjaqgħu taħt il-sena budgetarja 2013. Issa, jekk sal-axħar ta' din is-sena inti eh, tkun użajt l-alternattivi kollha, mela il-Kummissjoni ikollha bil-fors titlob finanzjament addizzjonali permezz ta' budget li jemenda, jiġi emendat xaġa li se tiġi mresqa mbagħad il-ġimgħa l-oħra. Il-ġimgħa d-dieħla, skużawni, grazzi ħafna. Mela, e, mela l-aħbar tajba li din il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet saret e, b'mod korrett fuq il-linji kollha budġetarji. Imma e, l-aħbar ħażina jalli se ma nistaw aħna nagħmlu progress fuq kollox għax kien hemm xi dewmien fuq xi linji partikolari. Tana jfisser li aħna nistgħu insaħħu il-ħlasijiet għal xi ħut mill-linji baġitarji fejn il-finanzjament ikun daqsxejn baxx. U kif diġà qedtu eh, dawn għaw taħt il-budget emendata forsi l-ġimgħa d-dieħla u mbagħad għal ħlasijiet oħrajn dawna għaw taħt il-budget tal-2013 jew il-budgets li emendaw tal-2000 li jiġu, skużawni, emendati fl-2013 kif smajna minnant Sedewnja, irridu aħna namlu referenza għal dawn il-trasferiment e kif naslu għal budget tal-2013 kif ukoll il-budgets li jiġu emendati għal din is-sena. Għalhekk aħna nistgħu nivvotaw fuq kull trasferiment individwali, trasferiment trasferiment, nistgħu nibdew aħna bi 34 fuq tal tul il-ħajja dawk li huma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 29 dawk favur, dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 30 trasferiment eh, annwali globali dawk favur eh, kontra astensjonijiet eh, għadiet. 31 dawk favur kontra nej kontra astensjonijiet għaddiet, tletin dawk favur kontra nej kontra astensjonijiet għaddiet, 33 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Mela, issa għal eh, taqsimiet eh, l-oħra, l-oħrajn, il-rapporter. hawnhekk jeda? Le, il-rapporter miex jeda għonek, mela għallu li li rapporter favur u eh, jappoġġa il-trasferimenti kollha l-ewwel trasferiment għal dwar il-qorti tal-ġustizzja sabiex ħtieġa fuq il-pensjonijiet tiġi finanzjata. Umbat, hemm trasferimenti oħrajn għall-ispejs ah, involuti ah, mal-ħaddiema fil-qorti tal-ġustizja sena l-2012, teknoloġiji ġodda, teknoloġiji tal-informatika numru 5 Mbatt il-software għal numru 4 u l-Kumitat tar-Reġuni għandkom il-lista qudiemkom. Mbagħad hemm trasferiment ukoll żgħir fuq il komitat Ekonomiku Soċjali. Għalhekk Mela, dawk huma l-istudji tal-esperti ġifiri ek kustjonijiet żgħar. Għandkom xi mistoqsijiet, oġġezzjonijiet? Le. Mela nistgħu nivvotaw hekk kollha f'daqqa u dawk favur kontra astenzjonijiet għaddew ġew adottati. Nistgħu ngħaddu issa għal-rapport tas Sur Alfonsi. Ah, le, le, posponiment ta' dan ir rapport Jgħid il-President ħasra għax qed nimsu pass tajjeb ħafna. Eh, ħan posponu il-vot pers li il-vot mhux jagħtawnek, ah, skużawni, rapporter mhux jagħtawnek, AOB IVA. Mela, din il-ħagġa suppost namluwa biss eh, fil-plenarja ħanati jena spiegazzjoni tal-vot għax rajt jena li eh, in minnis li kienu qed issaqsu il-għajla, il-għala, eh, kien hemm vot kontra trasferimenti għad-Danimarka u il-Ġermanja. Juta għamletem letem ek jien għamilt l-istess għal-Ġermanja riċentament u hemm dawk li sfurzawna ġeluna naddottaw il-budget tal-2010 u ma kienu dawk li imbuttaw il-budget. Imma fl-axar mill-axar dawn neħku l-fond ta' globalizzazzjoni waqt il-perspettiva finanzjarja li jmissu issa dawn u maħodar bizzet sabiex irresqu talba għal budgets tagħhom sabiex jimlew il-bwit tagħhom personali u jiena vera kontra. Ingeborg, das haben wir letzte Mal schon besprochen. Natürlich. Ingeborg, tkellimna dwar dan naħar darba. Iva, hemm għal budget għaliex dan jispiċċa fil-budget tal-Repubblika Federali Ġermaniża il-kollaboraturi, ħaddiema, minn ħaddem, dak kollu li kellu jsir sar u ilu li sar. Il-Ministeru għall-impjiegi għamel dak kollu li kellu x'jagħmel u hekk jimxu l-affarijiet dejjem. Dan ma jfissir xejn għajr dan. Issa ħanpoġġu l-flejjes fil-budget tal-Ġermanja. Dak li ġi preżentat. Huwa dritt ta' kulħadd iżda skonti mhix kwistjoni morali hawn. Mela, dikjarazzjoni tal-voti, sajajt il-President. Inge, inti u koll l dikjarazzjoni tal-vot u niqfu għaw, nax mux għanqodu nitkelmu fuq vot li d seħ. Mumiex flejjes li timorru għal-Ministeru tal-Finanzi imma jitħalsu għal-nis. Kem xej stramp li najdu li dawna taħalsu u ma tiqdu xejn l-ura għaliex vera hemm solidarjetà Ewropea, dibattitu interessanti dan, Iżda jekk aħna rridu nixdu l-fatt li dawk li jirċievu l-flejjes dawk il-pajjiżi ma jistgħu jerġgħu jagħtu xejn lura, għandna parti biss ta' solidarjetà u l-baġġett tal-Unjoni Ewropea kif jkun iktar baxx, żgur. U naħseb li aħna bħala Parlament Ewropew mhux nqogħdu nagħmlu pjaċir il xulxin dan hemm bżonn ngħiduh. Huwa hija ġrajja daqsxejn perikoluża u dan qed ngħidu fl-interess tal-Parlament Ewropew ukoll tagħna stess. Konklużjoni viva risorsi propri. Tajep, il-kollega mill-Portugal. Jiena xtaqt ngħid li nifhem perfettament l-argumenti li resqet jutta, iżda jiena votajt favur u ħanivvota favur l-iktar il-qoddim. il qoddim biex ikun hemm il-mobilizzazzjoni ta' dan il-fond ta' ġustament tal-globalizzazzjoni. Jiġri x'jiġri. U jkun min ikun il-pajjiż li qegħdin nitkellmu dwaru. Il-kriżi se tmur għall-lar, ħajkun hemm ħafna iktar pajjiżi li ħajkollhom bżonn dan il-fond. Kull ma jmur, nifhem nifhem li għaw jisu skizofrenija totali naħa ta' dawk il-gvernijiet li timorru kontra s dan il-fond, huwa imġiba skizofrenika. Skużani, skużawni qed inkun daqshekk diretta u mhux qed nomot il-kliem imma hekk naħseb. Issa, dan il-font l-ewwel qabel kollox hija temm għal dawk il-ħaddiema li ikunu vittmi ta' negozjar kollettiv. Ikunu ġejjin minn fejn il ħaddi jien nixtieq li l-font jibqem. Grazzi, jgħid il-President. Dan il-kumment kien utli għad-dibattitu, grazzi ħafna nirringrazzjakom il-koll, nala il-laqa u proset għal kem timtu b'mod effettiv u nerġaw niltaqgħu. iktar qoddim. Il-koordinaturi jekk jġobhom jibqgħu fis-sala. ħajkun hawn l-interpretazzjoni bl-Ingliż, il-Franċiż, Ġermaniż u Portugiż ukoll. Għal-għalda. L-interpreti l-oħra liberi jistaw juqdu jaraw ix-xogħol tagħna sa nofsija iridu f'idejhom. Jekk le nżommu l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż u l-Portugiż. Nieqfu għal żewġ minuti u nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla nalaq il laqgħa